għada f'nofsinhar tgħid il-President. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa huwa issimawa ħandura l-Pollak qed jgħid il-President huwa il-futur tal-ftehim dwar l-isfera ta' sikurezza fid-daw tal-kwistjoni tal-NSA, irid jgħid il-President. In the light of NSA fair. Um, I'd like to inform you. Ixtiq ninformakom eżis kollegi illi di diskussjoni mhux qed jippermetti blue cards il-proċedura tal-blue card u lanqas u għalhekk it-talba tagħkom għal mistoqsijiet mis se tiġi aċċettata. Mela, nibdew bissur bl-onorevoli ministru Grek Kurkolos fissem il konsil jekk joġbok għandek il-kelma fuq da suġġett. Sur President, onorevoli membri ta' din il-Kamra, ma f'dawn l-aħħar sitt xhur aħna kena dimna qatt ta' leaks u rapporti fil-medja li jinkwetawna dwar il-programmi segreti ta' sorveljanza li, jim, li jamlu impatt fuq il-privatezza u d-data personali ta' ċittadini Ewropew. Il-ħux ta' din l-informazzjoni fuq dawn il-programmi ta' sorveljanza operati mill-Aġenzija ta' Sigurtà Nazzjonali Amerikana l-NSA huwa ovvju għad ta' ħafna tħassib fl-Ewropa L-istituzzjonijiet Ewropej wieġbu b'diversi modi għal dawn l-allegazzjonijiet. Ovvjament intom ħloqtu l-istess kumitat ta' inkjesta illi rrapporta bl-istess mod mod separat grupp ta' ħidma ad hoc bej l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ħadem biex iħarsu lej il-qafas dwar dan għall-attivitajiet ta' sorveljanza ta' Amerikani li jagħmlu li kollhom impatt fuq persuni li għandhom residenza fl-Unjoni Ewropea. F'dan il-grupp il ħarġu bir-rapport fis-27 ta' Novembru li għadda u il-Kummissjoni wkoll ippubblikat komunikazzjoni f'Novembru dwar il-bini il mill-ġdid ta' fiduċja fil-flussi ta' dejta bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Fuq il-kwistjoni speċifika ta lekk sejjaħ sejf ħabe, dan dinja kwistjoni għal-Kommissjoni peress li għad deċiżjoni tal-Kommissjoni. Pala parti mill-obbligi tagħha l-Kommissjoni dal-aħħar ħarġet komunikazzjoni indirizzata l parlament Ewropew lil kunsill dwar il-funzjonament ta' l-ekkim deċiżjoni ta' sejf ħabe. L-ewwel pass Pala l-ewwel pass, il-Kummissjoni pjanat diskussjoni dettaljata tal dan ir-rapport bej rappreżentanti tal-Istati membri u aħna nħossu l-lekk imsejjaħ il-Kumitat tal-Artiklu 31. Dan se jkun il-punt ta' tluq għal reviżjoni tal-funzjonament tal-iskema safe harbor li u nifmu li dan il-proċess ħaj involvi konsultazzjoni miftuħa u diskussjoni fih dan il-Kunsil u l-Parlament Ewropew. Il-rapport ta' dan eh, dwar il-protezzjoni ta' data jgħid illi fl-Istati Uniti jemmat ta' bażi legali li jippermettu ġbir fuq fu skala kbira ta' informazzjoni personali li tkun trasferita l istati Uniti jew inkella titkun proċessata mill-kumpaniji bbażati fl-Istati Uniti. Id-deċiżjoni Safe Harbor li jem fl-annes wieħed li tatja tista' tkun limitata għal limitu li hemm bżonn jekk tkun ġustifikat mill-sigurtà nazzjonali, sigurtà pubblika jew ħtiġijiet ta' l-infurzat tal-liġi il-Komissjoni tiddikjara fil-komunikazzjoni tagħha li waqt il-proċessar neċessarju tagħha f'dak li għandu ġesa ma' sigurtà nazzjonali huwa rikonoxxut taħt is-safe harbor l-aċċess fuq skala kbira minn aġenziji f'dak li għandu xasam ma' f'trasferiment ta' dejta l-Istati Uniti fil-kontest ta' e, transazzjonijiet kommerċjali ma kienx immaġinat fi żmien tal-adozzjoni tal-jekk imsejjaħ safe Harbor. Il-komunikazzjoni Il-komunikazzjoni tal-Komissjoni għamlet 13 rakkomandazzjoni biex it-tejjeb il-funzjonament tas safe Harbor dwar aċċess mill-autoritajiet Amerikani għaddejta li tkun ġi trasferita taħt is-sejf ħaber hemm tliet elementi li għandna nsemmuhom. L-ewwel minn daw it-tlieta il-prinċipji ta' proporzjonalità u ħtieġa hemm bżonn jiġu rispettati. Dan xi jfisser li nindirizzaw e, differenzi ta' fejn bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea dwar x'inhu meħtieġ u xinu proporzjonat, speċjalment għal protezzjoni ta' sigurtà nazzjonali. Ifisser ukoll li nħarsu lej differenzi possibbli ta' trattament bejn ċittadini tal-Istati Uniti u residenti u persuni li mhumiex u mhux persuni ta' Stati Uniti ċfri nħarsu, et jirrepet il-kellim, trattament differenti bej, bej residenti ta' l-Istati Uniti u l-oħrajn. It-tieni, il-Kummissjoni tajt li xuħut mis salvagwardji li jem lokalijom taħt il-liġi tal-Istati Uniti ikunu diretti għal-ċittadini bis tal-Istati Uniti jew residenti tagħha. Il-Kunsil diġa e- e- saħa fuq appoċ e, b'saħħtu fuq daw iż-żewġ punti li saru mill-Kummissjoni hemm iħtieġa ta' trattament egwali bej, bej residenti tal-Istati Uniti u residenti tagħna ta' fl-Unjoni Ewropea u jagħtu għal drittijiet tal-residenti tal-Istati Uniti fuq l-istess bażi kif ukoll persuni tal-Istati Uniti u l-ħtieġa biex inħeġġu l-ħtieġa tal-proporzjonalità tal-ġbir tad-data. Kif intom tafu fih dan l-Istati Uniti hemm reviżjoni għaddejja fuq il-funzjonament tal-programmi ta' sorveljanzi u nittamaw sew illi dawk il-punti jittieħdu in konsiderazzjoni. It-tielet punt li ħareġ mill-Kummissjoni huwa il-ħtieġa ta' iktar trasparenza fuq it-trasferimenta ta' data tal-kumpaniji tal-Istati Uniti taħt il-ftehim ta' Safe Harbor. Il-rapport mill-punt ta' revizjoni fuq fu it-teknoloġiji ta' intelligenza li ħarġu mill-President li ġew imnedija mill-President Obama jinkludu għatta rekomandazzjoni li morru xi ftit lejn din id-direzzjoni. Issa l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tieħu iżjed kuntatti mal-Istati Uniti biex tfittex titjib għat tnaqqis li identifikat fil-komunikazzjoni tagħha Wajr il-kwistjoni l-iktar taħra hija dan huwa ta' prattiċi ta' sorveljanza, rakkomandazzjoni tal-Komissjoni wkoll jindirizzaw aspetti oħra dwar il-funzjonament l-infurzar tal-iskema Safe Harbor. Aħna nemnu li dan huwa dinja triq tajba kif għandna niproċedu. Deċiżjoni bażata fuq id-direttiva ta' protezzjoni ta' data tal-1995 u allura huwa fil-poteru seta tal-Komissjoni u mhux tal-Kunsill li temenda u jew tissospendi jew tirrevoka tali deċiżjoni. President, onorevoli membri, hemm kwistjoni importanti, kwistjonijiet importanti hawnhekk. L-ewwel, minnaħa l-waħda nsi, dan kollu għandu xaqsam ġbir ta' dejta minn stat barrani li, li fil-fatt e, e, e, jaħbat liktar imsieħeb strateġiku tagħna. Minna l-oħra rridu nipproteġu dritt tal-privatezza u l-protezzjoni tan-nies fi ġewwa l-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar tal-ġurnata nistgħu biss insibu soluzzjoni għal dak kollu bid-dialogu u allura nagħtu merba l-ħafna opportunitajiet speċjalment ninkoraġixxu lill kummissjoni biex tissokta tingaġġa b'mod kostruttiv diskussjoni rigoruża mal istati Uniti dwar il-punti speċifiċi illi fil-fatt identifikat bħala bħala li hemm bżonn jiġu indirizzati grazzi tal-interess. Thank you very much, Mr. Minister, and now the floor goes to Madam. Grazzi ħafna naddu issa għas-Sinjura Viċi President tal-Kummissjoni Signora Redding, grazzi President, onorevoli membri, ħadna l-opportunità li niddiskutu l-implikazzjonijiet ta' l-izvelar tal-NSA da' sajf bosta drabi kemm hawnhekk f'dan il-kamra kif ukoll fil-Kumitat Liber. Dawn kienu diskussjonijiet utli ferm u jiena issa nistenna bil-ħerqa konklużjonijiet importanti ta' Kumitat ta' Inkjesta Liber Importanti illi ma imsieħba tagħna tal-Istati Uniti nitkellmu bil vuċi waħda u li naċċertaw li l-ħarsin tad-dejta tiġi indirizzata kif suppost din id-diskussjoni mal-Istati Uniti. Il-laqat u l-iskambji tal-Kommissjoni mal-Awtoritajiet tal-Istati Uniti żjarat ta' delegazzjonijiet minn dan il-Parlament fl-Istati Uniti u x-xogħol li sar mal-Istati Membri fid diskussjoniet ma l-Istati Uniti dejjem daw kienu opportunitajiet sabiex juru tħassib komuni tagħna aħna iva tkellimna b'vuċi waħda bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u fil-fatt aktar importanti minn hekk ukoll l-Istati Uniti rawna nitkellmu b'vuċi waħda fehmu li qegħdin nitkellmu b'vuċi waħda u fehmu wkoll li aħna Għanna bżon nerġgħu nibnu fiduċja fir-relazzjoni transatlantika tagħna, trasferimenti ta' data ta' natura transatlantika li ma fiduċja sfortunatament eh, saċertu punt intilfet. Kif qalet ukoll il-Presidenza, Safe Harbor huwa ftehim importanti U eh, bil importanti ħafna u kol f'dal kontest hemm il-responsabilità tal-Kummissjoni wkoll li tratta bi trasferiment ta' data personali mill-Unjoni Ewropea lejn kumpaniji fl-Amerika. U il-mira ta' din l-iskema illi twaffqet fis-sena 2000 kienet propju li daċċerta d-drittijiet ta' ngħidu mħarsa il-ħin kollu skont standards Ewropew u fl-istess waqt napprofittaw mill-vantaġġi kummerċjali li jiġu mit-trasferiment tad dejta lejn l-Istati Uniti biex imbagħad jiġu proċessati hemmhekk. Kemm hemm noqqasijiet u l-Kummissjoni issa qed tindirizzhom daw. Kif ġejna mitlubin mill-Parlament Ewropew aħna analizzajna Safe Harbor u fis-27 ta' Novembru ħriġna l-analiżi tagħna, riżultati tal-analiżi tagħna għamilniha ċara illi safe harbor forsi mhux daqshekk sigur il-ħin kollu fuq kollox. Bħala riżultat ta' nuqqas trasparenza u nfurzar ta' safe harbor min-naħa tal-Istati Uniti, ċertu kumpaniji fil-prattika ma mhumiex konformi mal-iskema u dan għandu impatt negattiv fuq id-drittijiet tal-individwi u jista' joħloq ukoll jagħti vantaġġ kompetittiv inġust lil dawk il-kumpaniji meta mqabbla ma' kumpaniji Ewropej illi qegħdin jaħdmu fl-istess suq. Aħna il-riski ta' safe harbor bħala conduit għal data personali jista' jimplika speċjalment meta wieħed iqis il-programmi kbar ta' sorveljanza li jkun hemm. ċertu limitazzjonijiet ta' protezzjoni jeżistu meta dawn ġustifikata mis-Sikurtà Nazzjonali imma dejjem irid ikun hemm rispett tal-prinċipji ta' proporzjonalità u neċessità. Ġbir massiġġ ta' data mill-awtoritajiet fuq ħadd minn li mhuwiex suspettat minn xi ħaġa mhuwiex proporzjonat, mhuwiex neċessarju u jiena għamilta ċara daqs il-kristall lill kontraparti tagħna fl-Amerki. Ednilhom li din hija xi ħaġa se tiġi indirizzata b'mod sodisfaċenti jekk irridu illi l-iskema safe harbor tibqa' għaddejja is-soġġetti tad-data Ewropej jridu jkunu ċari u jridu jkollhom l-affarijiet ċari u jridu jkunu kapaċi jafdaw id-data tagħhom illi jekk din tingħata li l-Istati Uniti ma jkunx hemm screening tagħha b'mod qisu ta' rutina mill-NSA għax fl-aħħar mill-aħħar il-ftehim tal-Safe Harbor kien illi ikun hemm iktar protezzjoni minn dak li hemm attwalment fil-liġi tal-Istati Uniti sabiex nkunu jistgħu jintlaħqu l-standards Ewropew tal-protezzjoni tad-data ġifieri fi kliem ieħor safe harbor għandha tkun isu gżira żgħira Ewropeja bl-standards Ewropej fl-Istati Uniti. Il-Parlament u l-Kunsill il parlament u l kunsill identifikaw 13 il-punt kruċjali meħtieġa sabiex ikun hemm il-kontinuità ta' protezzjoni tad-data skont standards Ewropej. l kummissjoni fil-fatt ħarġet rekomandazzjonijiet ċari ferba oqsma ewlenin għal titjib illi hemm bżonn sabiex jiġu implementati min-naħa tal-Istati Uniti. Trasparenza, il-possibilità ta' redress, rimedju effettiv, infurzar effettiv kif ukoll il-limitazzjoni għall-aċċess mill-awtoritajiet pubbliċi. Mela, kena tlaw fi 13 punt u għalek l-autoritajiet tal-Istati Uniti jessandu fuq l-iskrivanija tagħhom bażikament do list u jiena nipretendi jissa li minnaħa tagħhom tassew it-tejbu l-iskema u jagħmlu xogħolhom kif suppost ħajkunna l-ewwel laqgħa esploratorja mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti fi Brussell dal-waqt. Il-Dipartiment tal-Kummerċ u il-Kommissjoni tal Federali tal-Kummerċ l istati Uniti li konna għadin niddiskutu magħhom fuq dawn il-kwistjonijiet għandhom jitejbu l-infurzar ta' dan ftehim ta' Safe Harbor l-eżenzjonijiet ta' Sigurità Nazzjonali f'Safe Harbor jiddu jaħdmu b'mod ċar u ristret sabiex naċċertaw li d-data tintuża biss f'dawk il-każijiet fejn huwa tassew proporzjonat u neċessarju dejjem skont l-standards fissi. Il-komunikazzjoni tagħna biex nerġgħu nibnu il-fiduċja fil-fissi tad-data bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jagħmilha ċara li jridu jiġu identifikati rimedji sas-sajf ta' din is-sena u għandhom jiġu implementati mill-aktar fis. Mbagħad aħna ħanirrivedu l-funzjonament tal-iskema Safe Harbor bbażi ta' l-implementazzjoni ta' dawn ir-rekomandazzjonijiet dan għal proċess aktar wiesa ta' reviżjoni għandu jinvolvi konsultazzjoni miftuħa kif ukoll dibattitu fil-Parlament Ewropew. Onorevoli membri, li namlu Safe Harbor aktar sikur mandux però jaljenana mill-riforma tal-proċess tal-ħarsin tad-dejta tagħna. Irrid ikollna regoli ċari li jkunu forsabbli wkoll meta id-dejta tiġi trasferita proċessata barra minn xtutna din hija ħaġa li qed tkun dejjem aktar importanti għaliex tipprovdi wkoll ċertezza legali u protezzjoni għas soġġetti tad-dejta kif ukoll il-kumpaniji. Għalhekk jiena nixtieq ngħid proset lil dawk minnkom f'din il-Kamra li propju ħdimtu fuq il-riforma ta' protezzjoni tad-dejta U il-Parlament fil-fat adotta dokument ċar, tekst ċar li għamela ċara li l-Unjoni Ewropea hija determinata u li flimkien rridu nagħmlu pressjoni fuq il-Kunsill sabiex iħaffef xogħlu ħalli negozjati jkunu jistgħu jibdew u jkun jista' jiġi konkluż ftehim skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u jiena tassew napprezza illi il-ġimma d-dieħla il-presidenza griega ħat organizza laqa informali tal-Kunsill illi ħajkun qiegħed jiddiskuti dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Sinjura Redding, u qabel ma nibda d-dibattitu għal darbaħra nixtieq infarkarkom, Sinjuri, dan id-dibattitu ma jippermettix la il-proċedura Blue Card u laqas il-KHDI. Iġifiri d-dibattitu huwa limitat għal rappreżentant wieħed minn kull grupp politiku. Mela, nibdew bis sur Vici president tal e Manfred Weber. Tlet minuti għalik sur Weber. Iva, grazzi ħafna sur president. Sinjura Vici president tal-Kommissjoni, eh, president tal konsil Il-Parlament Ewropew irrid il id-dibattitu tal-NSA jinżamm fuq l-aġenda dan huwa messaġġ għaċ-ċittadini Ewropej biex nurruhom li aħna għadna naħdmu fuq dan il-każ huwa wkoll messaġġ lill-Amerikani. Għal ħafna minna kien sorpriża kbira lina illi il-livell ta' sorveljanza kien li daqs dak li jagħmlu r-Russja u ċ-Ċina. Imma l-Amerikani huma ħbib tagħna u dana jibdel il-kontest. Nirringrazzja lis sinjura Redding tal-klim ċar ħafna tagħha fil- laqa f'Washington u nilqaw wkoll il pożizzjoni ċara li ħadu l-Istati Membri tagħna viżavi l-Istati Uniti. Irridu aħna nikkonsidraw eżattament li ma hija dik il-leġiżlazzjoni l-aktar adattata l-ċittadini, anzi il-PPE jinsisti illi namlu aħna pressjoni fuq Washington għaliex il-kwestjoni hawnhekk i jekk l-Istati Uniti humiex fil-fatt safe harbor jew le. Safe harbor huwa prinċipju ta' suq intern rispett reċiproku għall-standards tal-protezzjoni tad-data il-kumpaniji tal-Istati Uniti nataw aċċess għas-swieq Ewropej għabbażi ta' safe harbor. Issa, jekk aħna ma naraw xi sarraf tas-sew dana safe harbor, il-lemendi li qegħdin nagħmlu għal leġiżlazzjoni ħajkunu imminati. Il-prodotti Ewropej, il-servizzi Ewropej irridu jkunu ibbażati fuq il-leġizlazzjoni Ewropea għal protezzjoni tad dejta u dan ifisser illi rridu naraw eżattament xi sarra f'Safe Harbor fil-futur l-ekonomija digitali se tkun edha tkompli tespandi. It-tieni raġuni għalfejn aħna nixtiequ li nikkanċellaw il-ftehim Safe Harbor huwa għaliex nixtiequ li l-Amerikani jifmu illi aħna l-affarijiet għalina u maċċari nixtiequ li huma jibqgħu il ħbib tagħna u ma maħniex ħanaċċettaw il-konsumaturi jinqasmu f'ċittadini ta' l-ewwel u t-tieni kategorija u jibbenefikaw minn standards ta' protezzjoni ta' data differenti. Iċ-ċittadini Ewropej u n-negozji Ewropej għandhom ikollhom id-dritt tar rimedju fl-Istati Uniti u għalhekk il-PPE jixtieq li jkun hemm sħubija mill-qrib mal-Istati Uniti għalhekk permezz għalhekk jekk nikkanċellaw dan il-ftehim safe harbor, inkun qegħdin nwittu triq għal sħubija differenti l qudiem li tkun tassew jistħoq ila tissejjaħ sħubija. Grazzi, Sur Weber. U issa għal-essendi is-sur marajx. Kjoġbak. President, biex inkompli ma dan id-diskors li smajna jkolli ngħid li jekk jeżisti aspett simboliku prattiku tal-inkjesta parlamentari fis sorverjanza tal-massa li huwa adottata din il-ġimgħa fi Strasburg hija propju safe harbor ġdina fetwa ċittadini Ewropej, id-dejta tagħhom, l-aspett kummerċjali u Għalek sar pratiku simboliku tal problema propju li teżisti bi trasferimenti ta' data problemi li kellna bil-fiduċa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u saret ukoll simbolika ta' dak li aħna rridu issa nsewu. Safe Harbor għalek f'ħafna aspetti sar is-simbolu ta' dak li għanna f'din l-inkjesta u x-xogħol li għanna qudiemna. Sar F'din inkjesta tal-Parlament Ewropew u l-abbozz rapport tiegħi flimkien ma' xadu rapportezi li qegħdin hawnhekk bil l llum u d-dokumenta ħidma minn Axel Vos, ix-xogħol kollu li sar fdaw l-aħħar ftit xhur Ir-rakkomandazzjoni li id-deċiżjoni safe harbor tiġi sospiża sabiex nippermettu trasferiment ta' data ta' ċittadini Ewropej b'mod tajjeb u naċċertaw li jkollna mekkaniżmu aħjar li jirrispetta l-istandards għolja tal-privatezza fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt għal sewa kellim ta' qabli, ma rridux li kolna żewġ kategoriji ta' ċittadini u negozji mhix aċċettabbli dil ħaġa x'nistgħu ngħidu għalhekk fuq safe harbor, aħna l nitkellmu dwar id-djufijiet u nuqqas informazzjoni disponibbli rajna fin klessa evidenza ċara fil-fatt ta' kompaniji li mhumiex f'konformità li xorta baqaw fil-website tal-FTC bħala konformi u hemm nuqqas ta' proċeduri minnaħat tal Trade Commission kif ukoll m'hemmx il-possibilità ta' rimedju għal kumpaniji ċittadini Ewropej. Din hija l-evidenza li rajnija bajnejna dejta miġbura miċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea ġew trasferita l-Unjoni Ewropea b'kważi l-ebda salvagwardja u nafu li l istati Uniti għandhom protezzjoni ta' dejta aktar baxxa minn dak li għandna fl-Unjoni Ewropea. Safe Harbor kif inhi ma toffrix liċ ċittadini Ewropej protezzjoni kontra l-aspetti ta' data ta' l-NSA, il-Patriot Act, etc. fl-Stati Uniti, għalek jidu nisaqsu l-Kommissjoni biex jek jġoba t-konsidra il-sorvenjanza l-level ma tiġ mill-Stati Uniti bħala ksur tal-sikurezza nazzjonali u għanna nixtiequ illi dawn it-13 rekomendazzjoni li saru fl-FTC ma jkun naħsbu li ma jkunux bizzejiet u fil-fatt ma hemm l-ebda obbligu fuq in naħaq tal-Istati Uniti biex għan bis-serjetà għalhekk nixtieq ngħid li kummissjoni f'daw l-aħħar sekondi li baqa' li aħna u inti qegħdin nitkellmu hija vufju waħda l Washington imma jridu naraw illi safe harbor ikkun dak l-aspett tal-inkjesta tagħna li jridu nsewwuh mal-Istati Uniti biex ikun nistgħu nerġgħu nibnu fiduċja u biex naċċettaw li l-inkjesta tagħna tassew issarraf xi ħaġa u nerġgħu nibdu nibnu din regolamentazzjoni tal protezzjoni tad-dejta u r-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Entvelt. Għall-għalde. Kieġbok żewġ minuti. Grazzi President. Grazzi wkoll Komissarju għal proposta tiegħek hija tajba imma mhix tajba biżejjed onestament. Inna nafu għal ħafna snin ħafna qabel ir-revelazzjonijiet Snowden li safe harbor ma kienx tajba biżejjed u illi ma kienx ħlif protezzjoni simbolika miex qed tagħti protezzjoni li ċittadini Ewropej qiegħda tagħti biskopertura legali kumpaniji li qegħdin jipproċessaw id-dejta bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea nafu jafu li qegħdin jiksru regoli Ewropej u minħabba li ma rridix noħolqu problemi għal dawk il-kumpaniji li qegħdin bejn żewġ ġurisdizzjonijiet eh, li marru kontra xurxina ħafna ħafna snin it-tollerajna s-situazzjoni u tlabna kommissjoni darba wara l-oħra biex jisibu soluzzjoni ma' kommissjoni mamlet ċeju. Fil-fat din l-evalwazzjoni famuża ta' Safe Harbor mhux fil-fat ftejim kien propju sentej wara l-iskadenza. iġifiri, għaliex issa natu iktar ċans il-Kommissjoni u l-Istati Uniti biex joħorġu bis-soluzzjoni. Problema nafu x'inhi, nafu li ma taħdimx xu onestament issa qed taqbiżli jina għal ħafna snin ilna nittoleraw is-sitwazzjoni, ilna nippruvaw intuhom ċans u x'jagħmlu huma. Huma xej għamlu lobbies ħieħsa biex ikomplu idajfu l-istandards tal-protezzjoni tad-data u safejna fjena Nek nissospendu l-ftajim safe harbor illum ekkridu namlu u forsi bekk namlu eh, sens ta' urġenza fil-Kommissjoni u l-kumpaniji, l-Kommissjoni jibdew bis-serjetà jaħdmu fuq soluzzjoni serja għax issa wasal iż-żmien li din il-Kamra u l kummissjoni Ewropea jifqu għad-drittijiet tal-protezzjoni tal-ċittadini Ewropej għaliex huma għandhom jieħdu preċedenza fuq kwalunkwe relazzjoni internazzjonali fuq l-interessi ta' kummerċ, l-indirizz kummerċali jina jiddispjaċini nejdu dan għaxina liberali, imma issa wasal iż-żmien illi s-swiq jieħdu jiefaw responsabilità tagħhom għal kummissarju jina nistenna issa pretendi li kummissarju sospendi safe harbor illum u naċċertaw li konna soluzzjoni adattata qabel l-elezzjonijiet. Grazzi ħafna. U minuta u nofs issa assur Albrecht fissem il-ħodor. il ħodor Grazzi President, Komissarju, kollegi, revelazzjoni ta' Edward Snowden u rewna li għanna bżon ta' protezzjoni għaqwa data personali tagħna. L-mod kif id-data businesses kbar u s-servizzi ta' intelligenza tagħna qegħdin jiksru il-privatezza tagħna u jenalizzaw il tana. tagħna llum hija xokkanti ma minkejja miljuni ta' ċittadini u konsumaturi jilmentaw b'mod pubbliku dwar dan ma kienx hemm gvern wieħed tal-Unjoni Ewropea li ħa azzjoni biex jittieqaf f'din is-sitwazzjoni u m'hemm l-ebda konsekwenzi qasawnek minn flokx qed nisimgħu il-vuċi ta' Google Eric Schmidt li jitlob li sejjaħ il-privatezza bħala anomalija u jgħid li aħna irroddu salib privatezza protezzjoni tad-data. Il-kumpaniji tal-Istati Uniti minn Silicon Valley għamlu jagħmlu lobby b'suċċess kontra regolamentazzjoni fil-attivitajiet tagħhom tal-ġbir tad-data f'Washington u hawnhekk fl-Ewropa injorawhom. Billi jużaw deċiżjoni safe harbor huma evitaw l-infurzar effettiv mill-awtoritajiet Ewropej. Kollegi aħna issa wasalna f'sitwazzjoni fejda kollu jrid jieqaf huwa l-Parlament Ewropew li għandu seta li waqqaf daw l-affarijiet aħna nsistejna fuq l-adozzjoni ta' eh, liġi Ewropea waħda għal protezzjoni ta' data li s-sirt minn sentejn. Issa safrattant il-kollegi tagħna fil konsil tal-Ministri għadhom iduru mal-lewża jiddiskutu fit-tul mingħajr laqas biss ma jkollhom irrieda li jikkonkludu pożizzjoni propja tagħhom fuq affas effettiva privata ta' protezzjoni tad-data. Il-biznis kbir tad-data minn Silicon Valley jirringrazzjana fil-waqt li ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-konsumaturi zilfu fiduċja tagħhom fl-abilità ta' gvernijiet tagħna li jipproteġu mqar dik ta' ġittijiet fundamentali li għandhom. Eżis kollegi, jekk ma nifqux issa l-evitar tar regoli Eh, Ewropej minn kumpaniji tal-Stati Uniti billi naddu leġizlazzjoni li għanna bżonnu billi namlu pressjoni fuq l-Stati Uniti anke billi nikkanċellaw din id-deċiżjoni safe harbor mhux biss ħan nitilfu is-sovranità tal-Unjoni Ewropea imma ħan nitilfu wkoll il-votanti illi ħajjibqgħu id-dar għaliex huma mhux ħajjistennew li aħna b'xi mod ħankunu qegħdin ninħarsu drittijiet tagħhom. Now the floor goes. Grazzi ħafna Issa, il-Senjora Cornelia Ernst. Grazzi ħafna, Sinjuri. F'sa jiġri fir-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti din hija mistoqsija li jiena nressaq lill kommissar għalix inti partner sovran jekk forsi ħadd tiġri ta' drittijiet tagħna f'dawk il-diskussjonijiet jew għodu jisom forma ta' Big Brother u l-Amerika ħajit u wara d-darna. Il-Safe Harbor huwa tajjeb fil-prinċipju iżda fil-prattika ma jaħdimx, drittijiet fondamentali huma sempliċement edin jiġu redikolati per mezzanan ftejm il- Il-test huwa Paper Tiger, hemm diversi violazzjonijiet xejn ma jista' jsir, m'hemmx trasparenza, ma tistax tressa il-ment legali forsi il-Kommissjoni timxi fuq laħjart intenzjoni iżda naħseb li l-eżitu mhuwiex tajjeb għandna bżonn ta' standards olin fil-ħarsin ta' data l-kumpanija għandhom ikollhom ċertu impenn tajdilhom x'tajdilhom safe dispożizzjoni ta' safe harbor f'kwalunkwe każ irid ikollok xi ħaġa li torbot li hija vinkolanti mhux xi ħaġa li qiegħda tiġi bblokkata mill-Istati Uniti ekket jiġri nizviluppawa, jibblokkawa u xejn ma jsir. U bħala kommissjoni naħseb irridu nkunu ċari, irridu najdu għalli ċittadini tagħna b'mod ċar li jintom mhux ħadd ippermettu illi huma jeffettwaw ċertu spjunaġġ fuq iċ-ċittadini tagħna. Għandek iċ-ċittadini tal-Istati Uniti, mbagħad għandek iċ-ċittadini tagħna li tista' tagħmel li trid qisek bihom bihom. Ejja nħarsu lejn il-ftehim hemm klawżola fejn jintqal li din tista' tiġi sospiża jekk din ma sarx tiġi implementata u hekk insaqsi lill-Kummissjoni nfakkarkom dwar id-drittijiet fondamentali tal-miljuni ta' ċittadini Ewropej. Signora Tsavella, grazzi. San noħloq provokazzjoni. Ejjew nerġgħu lura għar-realtà. Il-gvernijiet nazzjonali u l-aġenziji ta' sigurtà tagħhom huma mamra biex iħarsu il-benesseri ta' ċittadini tagħhom rridu nżommu f'moħħna illi raġuni il għaliex aħna qegħdin ingawdu minn din is-sigurtà fl-Unjoni huwa minħabba l-mekkaniżmi ta' sigurtà u bebda mod ma aħna qed ngħidu li drittijiet ta' ċittadini għandhom jiġu kompromessi fil-fatt dawn il-programmi jaċċertaw l-oppost il-ħarsin tal-privatezza taċ ċittadini Signuri, nixtieq li intom il-koll tiftakru dak l-attak terroristiku ta' Boston fi watur il-maratona li kiku ma kienx hemm il-kameras il-terroristi qatt ma kienu jiġu identifikati l-Ewropa huwa eżempju ta' demokrazija liberali parlamentari jridu nappoġġaw u nafdaw il-leġizzazzjoni tagħna meta din tindirizza attivitajiet ta' intelligence li huma li huma indirizzati lejn is-sigurtà taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Ikolli ngħid li m'hemmx blue cards l-aħħar kellima huwa Sur Martin Erdenhauser. Ehrenhauser. Grazzi ħafna jiena nixtieq infakkar id-disajnijiet meta l-internet kellu effett ewlini fuq l-ekonomija. U kienem viżjoni utopika ta' internet post-ekonomiku li għanna bħalissa huwa hija situazzjoni distopika. il mekanizmi protettivi, il-safe harbor, li għanna, ma jtina ftit li xej il-riformi edinem iżda li għanna bżon ija attitudni deċiżiva, pjantazzjoni, riforma ta' governanza fuq l-internet, riforma ta' ħarsin ta' protezzjoni ta' data, riforma ta' l-e-commerce, eh, riforma ta' l-intelligence. Jekk ma jkonniex dan, dan id-dibattitu huwa inutli. M'għandniex bżonn dawk ir-riformi, għada għandna bżonnhom illum, illum issa. Grazzi ħafna. Nixtieq nitlob l-Kummissarju Redding biex tikkonkludi dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi ħafna, ċer, onorevoli membri. <clears throat> fimt il-messaġġ tagħkom, intom ċertament fimtu illi kif ġi mitlu mill-Parlament Ewropew analizzajna il-reġim Safe Harbor huwa bażi ta' xogħol illi sar fuq il-grupp ad hoc u l-grupp u diskussjoni tagħna mal-imprizi kummerċjali identifikajna innu qasijiet u naqbel ma dak li qed dwar dawn innu nuqqasijiet konklużjonijiet li aħna waslna għalihom ukoll huwa bażi ta' dawk il-konklużjonijiet il-Kummissjoni għamlet 13 rakkomandazzjoni fir rigward tal-aspetti kollha tal-iskema trasparenza, l-infurzar u l-aċċess għas sigurtà nazzjonali u dawk huma t 13 il-mezz li fih jistgħu jissaħħu il-saħħaħ il-funzjonament ta' Safe Harbor dawn it-13 rikjesta edin hemm għad-diskussjoni mill-Gvern Amerikan hemm ħafna affarijiet xi jsir huwa rwol tal-Gvern Amerikan biex nirekonoxxu it-tħassib id-dibattitu illi sar illum din il-Kamra ser jgħina jgħina biex namlu pass il-qoddim dwar dan Ir-rimedji għandhom jiġu identifikati sa sajf tal-2014 dak huwa li resqet il-Kummissjoni u mbagħad se jkun ir-rwol tal-kulleġġ biex dawn ir-rimedju jinġiebu fis-seħ. Iva, jew le, mbagħad nieħdu deċiżjoni. Iżda tistgħu tkunu ċerti, onorevoli membri, li jinsa nirrapporta lura l-President tal-Kulleġġ dwar id-diskussjoni li saret hawnhekk illum. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nitlob għal konklużjonijiet tal-Ministru Korkulas. Korkulas. Membri, onorevoli membri, President, l-uniku mezz li nindirizzaw il-kwistjoni ta' dan id-dibattitu huwa billi nitlu fi dialogu ma l-Istati Uniti taħt id-deċiżjoni Safe Harbor dik ir-responsabilta hija tal-Kommissjoni u Nixtieq li l-Kommissjoni tingħata bizzejiet żmien u konfidenza biex tagħmel dan ix-xogħol. Dan il-Kunsill ser isegwi mill-qrib l-azzjonijiet tal-Kommissjoni fir-rigward tad-deċiżjoni Safe Harbor ħafna mitħassib fil-Parlament huma validi iżda rridu nippermettu lil kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Uniti biżejjed ħin biex jindirizzaw dan il-punt fiftit xhur li ġejjin il-grupp ta' reviżjoni dwar intelligence u teknoloġija ta' komunikazzjoni fassal stipulat mill-President Obama ipproduċa rapport. Il-parlamentakom ser jivvota il fuq il-rapport tal-inkjesta tal-Komitat Libe rridu konlu biżejjed żmien biex ikun hemm l-aħjar azzjoni biex tittieħed biex nindirizzaw il-punti mresqa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru. Issa najt illi nistawna u dibattitu nistawna naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, il-punt li jmiss dwar starrija dwar ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea għal-beħ. Dikarazzjoni tal-Kunsil u tal-Kommissjoni għad darboħra nixtieq biex il-Ministru klass jitkellem fis